Well, li id-debattu għanna mistoqsija orali għal kommissjoni prezentata Miss Sir Charles Gerens fissem il-grupp ALDE rigward il-problemi ta' ċess limitat tal-pajizi li qed jiżviluppaw għal ċerti tilqim. Naddi il-mikrofonu għalek issa lil kollega għal żewġ minuta u nofs l-awtur tal-istess mistoqsija, il sur Charles Gerens. Grazzi, President. F'din il-mistoqsija lill-Kummissjoni nixtieq nipprova nistudja dwar ċerta inġustizzja illi taffetwa il-8% tal-popolazzjoni għal-fat li dawn il-persuni mandomx aċċess għal eh, ima tal-H1N1. Din hija kwestjoni li tiġi dejjem eh, kull sena meta jkonna l-epidemiji tal-influenza tal-istaġun. U dina qed tkun ħaġa importanti fil-pajjiżi li qed qed naraw illi laboratorji fil-pajjiżi żviluppati qed jipproduċu din it-tilqima. Imma jeħtieġ li kollom ċerti samples mill-pajjiżi li qed jiżviluppaw illi huwa fejn il-verżjoni ġdida ta' din l-influenza deret l-ewwel darba u meta din il- tilqima tkun lesta hija ġusta li dawn il-pajjiżi ikunu protetti għax dawn il-persuni dawn il-pajjiżi m'għandhom l-ebda defiża kontra din l-epidemija. Għalhekk nixtieq nitlob il-Kummissjoni jekk xi sistema kif nistgħu eh, naslu għal tmiem ta' din l-inġustizzja wara kollox m'għandux ikun jiddependi fuq il-finanzi tal-pajis eh, indikat illi biex naraw jekk jistgħu ikunu protetti dawn il-pajjiżi kontra l-influenza. Se tagħmel il-Kummissjoni biex tikkorreġi din l-anomalija. X'inhi l-istrateġija tal-Kummissjoni biex tista' tasal għal eh, partnerships ma' setturi privati ma' Nazzjonijiet Uniti jew atturi oħra f'dan il-qasam biex nistgħu intejbu l-aċċess għal dawn il-pajjiżi li qed jiżviluppaw għal dawn il-tilqim. Il-proprjetà tal-WTO eh, ma tistax tidher bħala ostakolu għal pajjiżi li qed jiżviluppaw biex ikollhom dawn il-verżjonijiet ta' din it-tilqima. U qed insaqsi jekk il-Kummissjoni ix lesta illi il eh, nistgħu neħilsu minn din il-problema u għal domanda oħra x'miżuri jistgħu jittieħdu biex jittejbu l-infrastruttura tas-saħħa pubblika fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex jgħinuhom biex ikollhom aċċess aħjar għal dawn il-tilqim. Eh, tiene palabra ora otro amigo kes il komissarju Orban para manifest. Issa ngħaddi il- mikrofonu lill-Kummissarju Orban, Issur Orban ek joġbu. Grazzi, President, Signori Membri Parlamentari, nirringrazzja is-Sur Gerens għal eh, mistoqsija li għamel, imma meta nwieġeb nista' nitkellem dwar l-aspetti li huma direttament eh, kollegati ma l-influenza il-pandemija li għabħalissa u kol ċerti aspetti l-dak li għettam il-Kommissjoni biex e, jisibu soluzzjoni għal problema f'pajjiżi li jizviluppaw. Il-komunità kienem għamlet reazzjoni kemm internament u kemm esternament meta deret din il-pandemija fil-fatt hija kriżi illi teżiġi approċ globali u bekk nista' jkollna iktar effiċjenza. U wkoll għal raġunijiet ta' solidarjetà mena naraw il-pajjiżi li huma inqas żviluppati. Qed nitkellmu dwar l-effiċjenza għaliex is sistema li tkun taf kemm jista' jkun malajr u ma tista' segwi kemm jista' jkun malajr l-evoluzzjoni ta' din il-pandemija nistgħu ikonna effiċenzi iktar ta' prevenzjoni fil-pajizi fej deret u dawn huma elementi indispensabbli sabiex inkunu nistaw eh, nippreparaw u nadattaw is-soluzzjonijiet li għanna u dimna. Imma qed nitkellmu wkoll dwar is-solidarità għaliex l-Unjoni Ewropea bħal eh, bħala eh, dak li jagħti l-iktar għajnuna għal żvilupp u kol soċju privileġġjat għal ħafna pajjiżi li qegħdin Eh, jizviluppaw, eh, jeħtieġ li l-Unjoni Ewropea tkun viċin biex jaffrontaw din eh, l-sfida ġdida biex nistaw n-prezentaw din dan il-problematika kollha kemmi l-Unjoni Ewropea kollha timxi il qoddim fuq bażijiet ta' prinċipi. Il-virus li kien qabel tal-H5N1 flimkien ma' organizzazzjonijiet oħra bħal il-World Health Organization u il-Bank Mondjali u oħrajn stajna naslu għal proċeduri effiċenti biex natu informazzjoni biex nikkoordinaw l-assistenza teknika u kol stajna ndew minn proġetti finanzjari u biex nifinanzjaw dawn l-istudji. Kif kienet qalet is-Sinjura Chan, id-Direttura Ġenerali tal-OMS, id-dinja għat ma kienet tan eh, u d-dim pandemija bħal din. Il-Kommissjoni Ewropea hija impenjata u tibqa impenjata biex timxil qoddim fil rwol tagħha dawn is-sistemi huma komponenti illi infirxu biex jistaw iwaslu kontra kull teddida ta' din l-influenza rigward il-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex ikollhom l-aċċess għal dawn il-tilqim, aħna poġġejna qoddim il-pubbliku dibattitu dana diġà sentejn ilu fil-qafas tal-WHO u l-grupp partikolari kontra l-pandemija. Il-WHO kellu l-idea li forma dan il-grupp ta' xogħol u din il-ġimgħa f'Ġinevra il-WHO se jippreżenta l-ewwel rakkomandazzjonijiet ta' dan il-grupp u il-Komunità Ewropea wkoll ipparteċipat attivament fit-xogħlijiet ta' dan il-grupp. Rakkomandazzjonijiet tal-aħħar jeħtieġ li jiġu preżentati għal Consil e- Executive Council tal-OMA e, tal-World Health Organization fl-għal bidu ta' jannar. U għalek emmek jeħtieġ naraw daqsxej il-bilanċ minn naħal waħda biex ikunem stimoli għall-izvilupp u l-investigazzjoni biex ikonna prodotti medici ġodda u din hija ħaġa privata, ħaġa li l-qasam privata qed jagħmel u drittijiet ta' proprjetà intellettwali huma strument biex jistimulaw dan l-istudju u din ir-riċerka u minnaħa l-oħra jeħtieġ ikollna aċċess ġust għal eh, progress li joħroġ minn dawn l-istudju minn dawn l-investigazzjonijiet. Il-komunità għandhom ċertu riserva rigward il-limitazzjoni ta' tibdil tal-materjal bioloġiku biex nistaw esiru dawn l-investigazzjonijiet. Il-kollaborazzjoni attiva fuq livell internazzjonali mod trasparenti u bil-kooperazzjoni tal-istituzzjonijiet leġittimi, specialment il-World Health Organization u il-qasam kollu li jitħol fihom, huwa biex inqasmu rapidament l-istrumenti eh, disponibbli bħala risposta għal din il-pandemija jew għal kull pandemija li tista' tinħoloq. qabel għal din il-pandemija eh, ma kienem lebda fil qima li tista u ma kienem kienem ħafna kienem preokupazzjoni fuq il-produzzjoni, kienem talbiet gbar ħafna minn pajjiżi li diġa għandhom biżejjed mezzi biex jistaw jitolbu dawn it-tilqima. Il-produtturi ta' dawn il-tilqim u kollu ċerti pajjiżi eh, ħadu l-impen illi kollom 10% ta' dak it-talba biex jirregalawhom jew jibbiħuhom bi prezz favorevoli għal pajjiżi li qegħdin żviluppaw. U din huwa sinjal illi tagħmilna l-kuraġġ illi jidher illi fuq livell internazzjonali hemm din is-solidarjetà. Għal-Kommissjoni lajnuna lejn pajjiżi Eh, li qed jiżviluppaw ħaġa indispensabbli u nil-limitaw biss għall-aċċess għal dawn it tilqi la darba dawn it-tilqim ikunu disponibbli. Huwa importanti ħafna li nappoġġjaw kemm jista' jkun is-sistemi tas-saħħa pubblika sistemas illi għandha kemm il-Kummissjoni wkoll l-Istati membri b'ħafna forum l-appoċ fit budget għal pajizi li jipparteċipaw u kol l-appoċ għall organizzazzjonijiet internazzjonali. Il-pajizi jeħtieġ ikunu u ma stess in charge tal-izvilupp tagħhom u jkun hemm impenn biex ikun hemm għajnuna effiċenti u dana tista' taraħ meta nimxu viċin ħafna tal patologiji li jizviluppaw u kuf ukoll il-prioritajiet li jinħolqu minħabba f'dan. Biex nifacċaw din il-pandemija jeħtieġ konna sistemi ta' saħħa aħjar biex nikkuraw, biex nidentifikaw l-għonet, mbagħad nikkuraw u ukoll inkunu nistgħu noffru mod ġust l-istrumenti ta' prevenzjoni meta dawn jistgħu jeżistu. Meta jkunem hemm xi kriżi, jekk għandu jkunem hemm xi kriżi gravi ħafna l-intervenzjoni umanitarja tal-Kummissjoni u tal-Komunità u tkun tista tkun flessibli meta tuża nuża jiġi użati dawn il-mezzi li diġa għandhom il-pajjiżi li parteċipaw li għandhom problemi. Jekk ikun hemm xi kriżi gravi, il-WHO u l-istituzzjonijiet il-kbar se jkollhom rwol importanti ħafna u l-Kummissjoni taf li tista' tiddependi fuq eh, eh, l-effiċenza ta' dawn l-organizzazzjonijiet. Grazzi, Kommissarju, issa nidħlu fil-grupp ta' kellima skont eh, bħala rappresentanti tal-grupp. L-ewwel li għandu jitkellem huwa s-Sur Gay Mitchell fisem tal-grupp PPE. Għal żewġ minuti jekk jogħġbu. Sur President, grazzi ħafna il-fatt li waslet din il-pandemija e, meċiet fil-qoddimnet fl-agenda tal l-aġir li għandu jisir din il-kwistjoni ta' tilqim. Din il-punt li qed nitkellmu huwa ċar ħafna l-ipokrizija li nuqqas ta' igwaljanza fejn għanna nuqqas ta' ċess f'ċerti pajjiżi biex ikollhom dan til tilqim U minnaħa l-oħra hemm dik il-witch toast illi jinbijaw dawn il-tilqim eh, il-pajjiżi fqar. Jeħtieġ ikollhom daċċess għal tilqima b'xej u speċjalment fil-pajjiżi fejn hemm l-iktar fqar, speċjalment dawk il-fqar net illi huma aktar disposti illi jaqbdu dawn eh, dan il-mart. It-tuberkulożi huwa eżempju bħal dan tal-bejn il- eh, relazzjonijiet ta' pajizi sviluppati u dawk mumiex sviluppati. Il-80% hija effettiva f'dawn il pajjiżi sviluppati u it-tibi miex mhix tan persistenti da' sem kienet. Meta qablu dan fil pajjiżi sviluppati ma' dawk il pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw 26% ta' mew tamwit jistaw jkunu evitati, jiġu kawzati preċiżament minħabba fit-TB għaliex hemm din l-infezzjoni li faċilment tgħaddi minn wieħed għall ieħor, speċjalment fil-pajjiżi fejn m'hemmx eh, żvilupp u għalhekk jgħixu fi sitwazzjoni fira ħafna. 50% tal-pazjenti tal li huwa morda blades żviluppaw f'eventwalment it-TB u bekk nistgħu naraw kif eh, hija ħaġa tajba li kunem programmi biex nevitaw dawn il-mart. Il-poter ta' dawn sistemi ta' tilqim jeħtieġ naraw kif imxiet fil-kwistjoni tal- Program deaths from disease, the disease fell from 90% between al-ħosba u bejn 2000 u l-2006 dana naqset ħafna hija ċar ħafna li t-tilqim jaħdem tajjeb ħafna u għalhekk jeħtieġ ma nħallux nies isofru fejn hemm noqqas ta' dawn il-tilqim u jeħtieġ ninsistu u illi jkun hemm din il-faċilità illi tasal għalihom biex jistgħu jkunu eh, eh, jistgħu jirċievu. Jeħtieġ issir ħaġa sa dan m'għandu xaqsam xej rigward il-lifts f'din il-dar, f'din il-bini, kulħadd tigerger dwar il-lifts, jeħtieġ jissir nuġamlu xi ħaġa dwar din il-kwaġa Grazzi, Sur Mitchell, jgħid il-President, rigward il-point of order, nixtieq ngħidlek xi ħaġa illi forsi hija sigrit tad-dibattiti tal-mejda tal-parlament fl-axħar fl-axħar laqa li kena jina personalment tkellimt dwar din għal-punt u disgrazzjatament mux biss fi Strasburg u fi Brussels għanna din il-problema fejn kien impossibbli li tgħaddi minn posta għal ieħor minħabba eh, ħana nafu li dan il-bini huwa labirint u għalhekk eh, peress li l-lifts ma kinux qed jgħadmu ovvjament ngħaddu dan il-komplejnt li qed semmi biex forsi xi darba jtejbu il servizz tal-lifts f'dawn il-bini. U issa ngħaddi il-mikrofonu lis sur Cashman li se jitkellem għal grupp S&D tal-Aljanza ta' Soċjalisti u Demokratiċi għal żewġ minuti. Grazzi, President. Nixtieq nwarra il-kwistjoni tal-lift u narġa' ngħaddu għal tilqim li nistgħu nevitaw il-imwiet jiena eh, nagħti l-appoġġ ovvjament rigward illi kunem it-tilqim tal-H1N1. U nixtieq però nħares iktar b'mod wiesa. Nafu li t tilqim jaħdmu, imma hemm eh, ċerti mart ġdid illi qed jikkrea ħafna mart serju u hija eh, hemm uh, ħafna illi ma jafux li li teżisti din il-tilqima għat-tfal taħt il-ħames snin u nistgħu jevitaw ħafna mwiet. Hemm żewġ miljuni ta' tfal kull sena illi jbatu minn dil ħaġa. Din hija sfida kbira fil-qasam tas-saħħa forsi li tkunu tafu ta' ħaġa tajba li tkunu tafu hemm dal-appoġġ dwar it-tilqim għal pajjiżi l-iktar fqar bil jagħtu appoċ il-faċilità biex eh, waslu it-tilqim u inti ma semmejtix da li hemm din l-organizzazzjoni li twassal dan it-tilqim fil-pajjiżi iktar fqar. Biex naħdmu mal-pajjiż li qed jiżviluppaw jeħtieġ li jagħmlu l-istess ħaġa huma wkoll għanna offerta ta' opportunità li għatma saret qabel bil-pajizi biex jipproteġu l-lulidom minn dan din il-marda għattila. Imma mill-71 pajis li huma eligibli inqas minn 20 biex ikollhom il-fondi tal-AMC biex jistaw jisalvaw ħajjithom. Nixtieq nfakkar il-Kamra illi il- hija ħaġa essenzjali biex nistgħu naslu għal għanijiet tal-millenju għal dak li għandu xaqsam mal eh, minn wiet fit-tfal biex ikollhom aċċess għal dawn it-tilqim. Jeħtieġ nassiguraw illi dawn il-pajjiżi li jeħtieġuhom għandhom ikollhom dawn il-tilqim. Hija ħaġa sempliċement li tista' issalva miljuni ta' ħajjiet ta' tfal u għalhekk hemm dekjerazzjoni f'din il-Kamra bil-miktub biex ikun hemm l-aġenti li jistgħu jimxu u jaħtalek nitlob il-membri biex jiffirmaw din il-dikjerazzjoni. Grazzi Sur Kashman u issa għal minuta issa fisem il-grupp Alde is-Sinjura Rees. Grazzi Sur President din il-ġimgħa nafu li l-biċċa l-kbira tal-istati membri se jibdew l-istrateġiji tat tilqim tagħhom kontra il- l-influenza ma bat qegħdin naraw li sar ftit uh, avvanz fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw hemm miljuni ta' persuni u ta' tfal illi kull sena imutu f'dawn il-pajjiżi minn ħafna mart illi issemmew mill-kollega tiegħi Sur Mitchell. Il-soluzzjoni hija sempliċi għaliex il-kwistjoni ta' l-aċċess mi ma tistax titqabbel ma' dik ta' l-aċċess tal-mediċini hemm żewġ differenzi hemm ftit produtturi u ehm, anke mbagħad hemm il-problema li titwassal eh, f'kondizzjonijiet ta' temperaturi xierqa u hemm tlet eh, biljuni ta' dozi kull sena sabiex dan bat jippermettu illi kunem strategija fuq livell dinjija. L-Unjoni Ewropea trid tabboġġa l-WHO għal tqassim indaqs ta' din il-tilqima u rridu nħolqu il-kondizjonijiet u nifavorizzaw l izvilupp ta' sħubijiet privati pubbliċi sabiex aħna kunu nistgħu niġġieldu kontra dan in-nuqqas ta' tilqim fid-dinja. Grazzi. Ombre del gruppo eh, de izquierda unitaria europea por un minuto y medio tiene la palabra la señora Matías. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Comissário. Eu, antes de mais, quero reforçar a importância desta questão que foi... Comissário, jena naħseb illi il-mistoqsija ta' Sur Lawrence kienet waħda importanti għaliex qed nitkellmu hekk dwar ġustizzja. Nafu l-kol illi mhux qed nitkellmu dwar pandemija tal-influenza A, hija huma l-pajjiżi ta' nofsinhar li ħajbatu l-aktar minn minħabba il-problema u mill-konsegwenzi li tal-firxa tal-virus u mhux aħna l-pajjiżi tal-tramontana E, kulħadd qiegħed e, bdej zaqqu jistennew jarbiġew li jmutu e, miluf ta' ċittadini pa' riżultat pandemiji palma rajna fil-passat li radikajna u rajna li fil-pajizi ta' tramontana għandhom kura li għan per l-mar, malaria, yellow fever, dank fever, ħafna martiħor. irridu noħarġu dan it-tilqim bxejn u jinnatwom bxejn bħala eżempju tal-azzjoni solidarieta ħatana għal-kem ovvjament wieħed irridu jqis li jimxi skont il-proċedura tal-privattivi li hemm fis-sistemi tal-pajjiżi ta' fuq. Irridu insolvu din il-problema kommerċjali ma' waħda tal-saħħa pubblika. Jekk qed dwar saħħa pubblika mela f'kull rokna tad-dinja tkun hemm dan it-tilqim disponibbli u li illi nkunu eh, eh, eh, jkunu iktar effiċenti fuq livell mediku. Ukoll in-numru ta' til-qim li għanna fl-Ewropa diġà huwa żejjed imma wieħed irid iqis ukoll effetti side effects li wieħed ukoll qed qed jisma' bihom u dor attenti għalihom. fil-pajizi ta' nofsinar ħafna drabi memx eh, spizzeriji u kolħat eh, jiprofa idur għal ehm, fejqan tradizjonali li għed assista jemminom. Grazzi, Issur Guerrero. Enrique. Grazzi ħafna għal klim li semmejt uh, rigward tijaj biex naħdem f'din l-istituzzjoni li inti bħalissa viċi president, qed nitkellem biex nagħti l-appoġġ tal-interess għal din id-domanda li miex xejn li li nagħtu appoġġ il-pajjiż li qed jiżviluppaw b'mod li nistgħu nipprevenu u fil-ġlida tal-pandemija li hemm tal-influenza A, AC1N1. Nixtieq insisti illi mart illum E jortu l-pajjiżi b'mod differenti e kemm jekk huma żviluppati kif ukoll dek ma dawk li pajjiż li qed jiżviluppaw. Ħafna mart li diġà sparixxa fil-pajjiżi żviluppati qed joqtlu ħafna nies illum stess għal ħafna e, eluf ta' persuni li qegħdin jgħixu f'dawn il-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Dawn il-pajjiżi għandhom l-obbligu li jagħtu garanzija l saħħa tal-nies li jgħixu fihom imma m'għandhomx il-mezzi biex jistgħu jagħmlu din il gajatu din il-garanzija f'din il-pajjiżi biex iġildu kontra l-AIDS, kontra TB, kontra l malaria kontra ħafna eh, mart infettiv jeħtieġu li kollum il-tilqim li bħallum ma jistawx ma għandhomx u laqqas għandhom il-mezzi biex taw ixtruhom. U għalhekk nitkellem u naqbel ma dak li qal il-kummissarju biex ikun hemm alliances, biberiji, programmi e, biex kunem pajizi li jgħatu dawn it-tilqim biex jistaw jwaslu dawn il-medicini għal pajizi li qed l bi prezzijiet li jistaw ikunu aċċettabbli għal dawn pajizi. Grazzi ħafna sur Guerrero, ma kienx l lebda talba biex nimxu rigward il catch di eye u għalhekk issa ngħaddu il-mikrofonu għall-Kummissarju Orban biex nalqu din il-parti tal-aġenda tagħna. Sur eh, Orban, jogħġbu. Grazzi ħafna, President. Nishtiq nsemmi ċerti aspetti principali u ninsisti dwarhom. Il-Kummissjoni Ewropea tagħti appoġġ permanenti b'mod finanzjarju is-saħħa ta' ħafna pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw u dana fil-programmi u fil-proġetti ta' għajnuna li jeżistu fil-budget biex jirrispettaw il-prioritajiet tal-budget il-Kummissjon fl-imkien ma' soċi tagħha issemmi l-appoġġ biex għall-istrumenti li jistgħu jagħtu kontribuzzjoni fil-ġlida kontra l-pandemija kif kont qed ngħid u raġa qed narġa' ngħidu b'mod espliċitu, il-Kummissjoni Ewropea m'għandix strumenti tekniċi u finanzjari biex tista' tixtri jistess il-tilqim neċessarju. Imma tikkopera mal-organizzazzjonijiet tal-WHO u ukoll alljanzi oħra u ftehim li jeżistu bejn il-partijiet interessati qed nippreparaw risposti adekwati biex inkunu nistaw eh, nwaslu għal eh, soluzzjoni. Għalhekk issa inalqet din il-parti tal-agenda u ngħaddu għalhekk għal punt li jmiss hija starrija tal-Kummissjoni dwar is-sitwazzjoni finanzjarja u ekonomika fir-Repubblika ta' Moldova. U għal darboħra issa imissu jitkellem il-Kummissarju Orban biex iwieġeb għal eh, din il mist